kelmu fuq l-elezzjoniet fil-Minamar il-Birmania. Għal-Viċi President nisimaw il-Ministru Schmidt li qed jieħu post il-Viċi President. Nirringrazzjah li qed jilbes ħafna kpiepel Sur Schmidt. President, 8 ta' novembru kellhom l-elezzjonijiet storiċi kien hemm wieħed u design partit politiku iktar minn 6000 kandidat. In-nies rridu il-bidla u għalhekk ivvotaw. In-nies iridu jgħixu f'Myanmar ħilsa, pajjiż ħieles u demokratiku. Umbat hemm il-National League tal-Demokratija l-NLD ta' Aung Suu aħna l-Unjoni Ewropea kienet minn ta' qoddimnet tejn għal din it-tranzizzjoni demokratika l myanmar bejn l-NLD u l-Unjoni Solidari u tal-Iżvilupp il-Partit liħor tal-President. Fis-16 ta' Novembru ir-rappreżentanta Olja il-taqet ma' Aung San Suu Kyi. Ferħitila għal l-elezzjoni li kienet rebħet hija tkellmet għal fat li aħna kena 150 persuna tosserva kienem Sur Lamsdorf tal-Parlament tal Ewropew li kienu hemmhekk josservaw l-elezzjonijiet. Aħna Sur Lamsdorf nirringrazzjaw għall-impenn li ħa ix-xogħol li jagħmel bħala Chief Observer tal-Unjoni. Il-proċess ta' demokratizzazzjoni fil-Minamar għadu ma tlestix. Et naraw li hemm ċertu minoranzi etniċi u dawn għadhom jinkwetanti. Meta qabla ma eh, elezzjoni toħra il-Mjoringa ma setawx ikunu kandidati u laqas jivvutaw. U dan imħabba l-influenza kbira tal-Buddhistmans li huma radikali. Kien hemm ukoll affarijiet li għandhom xasma s-sigurtà. Il-fatt li għatem bżon li jisir titjib demokratiku biex fil-futur kunem verament elezzjonijiet li inkludu il-kulħat. Ang Sang Suu Kyi pala eh, fil-partit il-kbir taħħa fil-parlament għanda ċans li jisir president. Imma il-president attuali għandu 25% u tlet ministri se joħorġu minn eh, partit tal-armata tal-President attuali. għalhekk it-tranzizzjoni jrid ikun eh, isir permezz tal dialogu u konċiljazzjoni. Dawn huma sfidi, imma xorta waħda nistgħu ngħidu li dawn l-elezzjonijiet kienu storiċi għax il-demokrazija tista' biss tissaħħa fil-mijana permezz tagħhom. Issa l-istadju li jmiss huwa l-elezzjoni tal-President il-ġdid fi frar ta' sena d-dieħla u mbagħad sal ħar ta' Marzu jkun hemm il-gvern il-ġdid li jiġi mat, anki jekk Aung San Suu Kyi għadha ma qalit huma l-prijoritajiet tal-gvern il-ġdid aħna nistennew li l-istat ta' demokrazija u l-iżvilupp ekonomiku se jkunu wkoll prijoritajiet il-Myanmar aħna se imma qatt baqa' xi ħassibna dwar dawn il-punti se nkomplu naħdmu mal-Myanmar. Qed nitkellmu hawnhekk fuq diskriminazzjoni u eh, il-minoranza ta' Nuringa li m'għandhomx stat anki il-radikalizzazzjoni buddista li ġabet fil-leġizlazzjoni ta' ċertu razzet li ovvjament dan ma jaqbilx ma l-obligi li għandu l-pajjiż fil-qasam ta' drittijiet internazzjonali. Il-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea minn Ammar verament għamlu kisbit kbar. Kienem embargo tal-armamenti li eh, kienem ċertu kol eh, affarijiet li ġew irranġati fl-2012 u anki dwar l-armamenti li rġajna daħalna mill-ġdid. F'Novembru tal-2013 anki l-Parlament Ewropew u l-Unjoni u mina mar kellhom ħafna diskussjonijiet. Il-iktar żewġ rounds dwar id-drittijiet tal-bniedem saru mill-2014 Myanmar għalhekk edha priorita għalina fl-aġenda ta' demokratizzazzjoni u aħna se naraw x'inhuma rekomendazzjoni tal-IOM li se jiġu preżentati l-sena d-dieħla. Pala rekonoxximent tal-lajnuna li tajna fil-proċess ta' paċi, aħna ġejna invitati biex nifirmaw il-waqfin il-15 tal-Ottubru tal-, -ottubru tal ftejjim tal-waqfin mill-ġdid, aħna wkoll tajna font għal paċi biex nankoraġixxu. L-Unjoni u l-Minamar edi negozjaw investment protection, ftejjim tal-investment protection. L-Unjoni tiddefinixxi strateġiji tagħha l-prioritajiet u blajnuna li settati fil-proċess ta' tranzizzjoni li adottat fil- Kunsil tal-Affarijiet Barranin fil-Lulju tal-2013 u li nsibu fil-konklusjoni tal-Kunsil Demokrazija, Paċi, l-Iżvilupp u l-Kummerċ u anki l-fat li minna mar ikollu relazzjonijiet mal-Komunità Internazzjonali il-programm bilaterali u koll fil- l-2014 tal-2020 għanna 680 miljon l-edukazzjoni, l-izvilup rurali, l-istat ta' dritt u peace building. Dan jaqbel ma' l-agenda trasformativa tal-pajjiż għax l-Unjoni Ewropea tagħti wkoll għajnuna eh, umanitarja għal popolazzjoni vulnerabbli, speċjalment persuni li m'għandhomx pajjiż u dawk li huma refugjati mina mar qed jersaq lej dan il-futur u aħna impenjati ħafna biex nejnu id-demokratizzazzjoni ta' dan il-pajjiż. Aħna lesti li namlu rwol tagħna biex nejnu lil Myanmar u l-proċess ta' tranzizzjoni biex verament ikollu riżultati tajbin. Grazzi l-attenzjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna, Ministru. Issa, naddu għall-interventi fissem il-gruppi, naddu għall-onorevoli Adak Tussin fissem il-PPE. Grazzi ħafna. U flimkien ma' membri ta' dan il-parlament kont parti eh, mill- delegazzjoni tal-osservazzjonijiet tal-elezzjonijiet fil-Myanmar. Kemm il-vot nifsu u lat tal-voti dana kienu ta' kwalità vera olja. Ma kienx hemm frodi. Kien hemm 80% li ħarġu jivvotaw. Il-mexxejja tal-oppożizzjoni għand San Chuchi u ma tifu biftit u issa minn rebaħ l-elezzjonijiet seħol qed joħolqu f'gvern ġdid. Issa vera importanti li l-elezzjonijiet ta' Myanmar dawn għandhom jitpoġġew fi kuntest politiku iktar wiesa. Il-progress politiku ta' dawn l-aħħar snin iva kien onormi imma l-pajis ma jistax ikun ikkonsidrat bħala demokrazija għax għatem partit li jgħidu li il-militar u koll eh, għandu sen fil-parlament. Ansan, suċi skont il-Kostituzzjoni ma, ma tistax eh, tuħu l-posta prezident tal-kem repet l-elezzjonijiet. Hemm problemi ta' drittijiet tal-bniedem u koll ksur ta' dawn il-drittijiet, hemm diskriminazzjoni tal-minoranzi, hemm il-ġlida kontra minnet jopponi il-gvern. il gvern il-Musulmani u kollu mal-vitmi tal-persekuzzjoni u t-deddiet. L-sfidi għal-parlament il-ġdijt u ma vera gbar. U vera importanti li l-Myanmar jitmeċa lejn il-paċi u l-istibilta u sabiex u kon eh, li importanti li kuna ma' poċ tal-Unjoni Ewropea għal l-SND l-Onorevoli Gomes għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Bħala il-mexxija tal-missjoni tas-servaturi tal-Parlament Ewropew flimkien mal-kollegi vera nilqa li huma għamlu vera kien privileġġ għalija li kont parti minn dawn l-elezzjonijiet l-iktar elezzjonijiet miftuħa u trasparenti li l-Myanmar għatkellum fuq livell politiku u legali imma dan il-qafas mhux qed jikkonforma mar-rekwiżiti demokratiċi l-elezzjonijiet tal-2008 imma kien hemm 25% ta' siġijiet fl-assembleja għal-militar Il-Komitat tal-Elezzjonijiet kellhom id-dubi u osservaturi indipendenti u u raw li kien hemm ħafna manipolazzjoni qabel u wara l-elezzjonijiet u qed nitkellmu wkoll dwar kien hemm ħafna minoranzi, miljuni ta' minoranzi etniċi li ma setgħux jivvutaw ma kien kienux fuq il-lista imma xorta sar xi progress għax inelbu il-partiti tal-militar. U saru tranzazzjonijiet u il-partit li rebaħ l-NLD ta' Ansang Sufxi Ivan Penja rruħu li jimxi lejn governanza demokratika u l-paċi. Mux ħajkun faċli fi pajis fen il-ġenerali għatandom għandhom is-setat u jikontrollaw l-amministrazzjoni u l-rizorsi naturali u minħabba il-konflitti eh, bejn l-etnitajiet, il rawinga il-Musulmani li diġat ma setaw xivvotaw, dan huwa vera ta' tħassib enormi u eh, mxenofod biċi u koll u dawn huma problema. Imma nafu li u koll emma l-opportunità sabiex eh, aħna niġri fadur dawn il-messaġġi eh, li l-forzi tar eh, reazzjoni ta' jipruvaw jasfu jafsu fuqhom. Għanna nħarsu ġrittijiet tal-bniedem. Issa hemm l-opportunità li nafsu fuq id-demokratizzazzjoni li nagħmlu l-monitoraġġ tal-proċess ta' paċi naraw kif jiżvolġu l-affarijiet u għandna ngħinu lill politiċi u l-NLD għandna nassiguraw li jkun hemm bidla fil-Kostituzzjoni. Grazie ħafna għalli sijar is-sur Tanak. Minu ta' nofs. President il-repa ta' NLD f'Myanmar dan is dan ix-xar u vera pass enormi il-qudiem imma l-fatt li aċċettaw fil-paċi il-militar Dan għanna nifirħuħ vera differenza tal-1990, il-transizjoni demokratika ta' xhur snin ġejjin iva se jkun vera diffiċli vera importanti l-Unjoni Ewropea toffri pariri kollha possibbli fejn ikun hemm bżonn. Imma għatem ħafna eh, setat li tiena taw lill-militar u l-Kunsil ta' Segurtà dana barra mill-kontroll tal-Gvern let għatem 25% ta' siġijiet fil-Parlament u il-rebħa morali ta' Aung Suġi tiġi menata mill-nuqqas ta' kapacità taħħa legali vera stramba li tkun il-president pala il-mara eh, li tilfet il-raġa taħħa li ġej minn Renjunit. Unbat, dwar ir-Rehinge u uh, l-Iva kienem miljon persuna ġo meċħuda li eh, jivvutaw għax għalu l-om li ma jistawx jgħatu l propi fuq ċittadinanza taħħom. Man Sang Suċi għalet ftit li xejn fuq dan u memxie jissu prerita eh, tal-NLD li jiffuka fuq dan il-grupp tal-minoranzi. U sabiex niksbu dawn l-għan li rrit isir imma mija mar forsi jista' jkun ta' eżempju tajjeb ta' tranzizjoni lejn id-demokrazija pluralista, proċess li rridu aħna nkejluh wara 20 ta' snin u mhux ftit xur. u eh, tajjeb ukoll għax dan qed jikkontribwixxi sabiex jiskatru l-kredenzjali demokratiċi tal-ASEAN. Għal liberali il-Viċi President Issur Lamsdorf. Grazzi ħafna, grazzi President, nishtiq nirringrazzja il-Presidenza u koll tal-Kunsil nixtieq ningrazzjak ukoll għal klim tiegħek sabiħ. Il-mandat tiegħi ħajitkompla sakemm ma l-aħħar rapport jitressaq u jiena se nkompli naħdem b'mod intensi fir-rwol tiegħi bħala osservatur prinċipali. Dawna kienu elezzjonijiet vera storiċi, jiena naħseb li kulħadd seta' jara li vera kien hemm tama eh, fil-pajjiż wara dawn l-elezzjoni tal-ikvera ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea seta' twassal Eh, b'mod eh, pozittiv eh, se kontribuxi b'mod pozittiv għal din is-sitwazzjoni. Kien hemm żewġ punti. Iva, kien hemm vera ftit violenza relatata mal-elezzjonijiet u ħafna mill-problemi li jien ħasbu li se joħorġu qabel l-elezzjonijiet ma saħħawx fil-verità. L-ikbar problema kienet li eh, n-nis jinstabu fuq il-lista imma fl-axar mill-axar dana kien vera faċli. Is-sur Tanek eh, tkellem dwar situazzjoni partikolari eh, marbuta mal-Kostituzzjoni ġifiri l-pajis jinstab fi stadju vera delikat tranzizzjoni jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet jridu jkunu impenjati involuti sabiex jgħinu lil Myanmar nixtieq ngħid ħaġa waħda jiena hawnhekk li hemm kritika xi kultant fuq il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni differenti tal-Unjoni Ewropea ma għandna l-Parlament Ewropew għandna l-osservaturi l-prinċipali għandna Sir Sargentini u koll li kien ir-rapporter għal dan il pajjiż u jiena naħseb li l-koll kemm aħna eh, ħdimna tajb flimkien kien hemm kooperazzjoni eċċellenti mal-IAS u eh, l-Kummissjoni bl-istrumenti tagħha tal- l-affarijiet barranin, ġifiri eh, spiċajna naħdmu tajjeb ħafna gol ma' delegazzjoni u eh, ma' l-ambasċaturi emmek għalli kiena naħseb li dana kien eżempju vera tajjeb ta' kooperazzjoni pozittiva bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u nitama li dana se jkomplu jkompli jiżviluppa bl-appoċ ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal ħodor is Sinjura Sargentini għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President il-kritika dwar it-ħejja għall-elezzjonijiet smajnija minn qatt ta' membri hawnhekk jiena naf li ħafna nies ma rnexxilhom jivvotaw. Naqbel ukoll mal-klim tas surtanek dwar jekk sinira Aung San suċi se ta' tirwol sieħa l minnaranzi imma minkejja dan id-del l-elezzjoni ġew organizzati b'mod tajjeb ħafna u koll nifraħ lil dawk il nisa li kienu qed il-posti tal-votazzjoni isom għamlu hekk kuljum u li l-militar aċċetta il-bidla fil-gvern, ġifiri dan kien bidu tajjeb għal demokrazija parlamentari imma ma wasalni aħna l-konklużjoni għax eh, il-militar għandhom 25 sena sabiex ikompli bidlu il-Kostituzzjoni, un bat sewa bissa dakinar li nistgħu nitkellmu dwar demokrazija ġenwina. Aħna ddeċidejna imma li l-Mjanma huwa pajjiż li nixtiequ nejnu nappoġġaw lid demokrazija parlamentari. Jiena responsabbli għall-implementazzjoni ta' dan il-mandat flimkien ma'kom u għandna ħafna xogħol xi nagħmlu kważi wasalt fi l-aħħar imma Qed nitkellmu dwar parlament fejn ipoġġu bil-qeda skont l-ordni alfabetika. Is-Sur Bettini għal żewġ minuti. Iva, grazzi President, jiena parteċipajt fil-missjoni tal-osservaturi li eh, segwejna l-elezzjonijiet fil-Mirjan Mar u il-kollega Gomez igwidatna b'mod tajjeb ħafna Myanmar Iva rebħu id-demokrazija rebħet permezz Aung San Suu minn minkejja kostituzzjoni li xorta waħda tagħti 25% ta' siġijiet lil militar u tliet ministri strateġiċi xorta waħda imma imma saru dawn ir-rebħiet. L-atmosfera ta' din ir-rebħa ħassejnija l-koll kemm aħna diġà kif ġifieri bida joħroġ il-vot. Iva kien hemm id-diffikultajiet imma xorta waħda eh, l-elezzjonijiet saru fil-paċi u il-poplu kien jaf x'kien għaddej kien korraġus għalbini u xta li ikun hemm konklużjoni tajba ta' dan il-moment storiku. Imma Kiku l-affarijiet seħħu fil-kontra Nasib, imma xorta rridu noqogħdu attenti li għadna fi tranzizjoni u rridu noqogħdu attenti sakemm ma nisimgħu ir-riżultati aħħarija mhux biss għax it-triq lejn gvern eh, ċivili ħajkun vera twil u l-bidla tal-Konstituzzjoni nsemma li mhux dana mhux se jieħu 20 ta' snin imma l-bidla saret eh, mill-eroizmu tal-San Sang Suu Kyi u tal-partit tagħha u minn ħafna nies demokratiċi li batow eh, ġifieri laqas nistgħu nimmaġinaw kif imma dan Emma xorta waħda reġim li ma iċedi seta kolla tiegħu. Issa, li jemmar tista u koll l-esta li jgħat kontra l-gwerra ċivili jena zort il- il-kampieta l refuġati u huma mhux qed jaraw futur u eh, qed jgħixu fi kondizzjonijiet vera ħorox fit-tajn u ma importanti li l-gvern attwali jista' jagħti dar lil kulħadd il-Myanmar qed jistennew ħafna minn għandna u m'għandniex aħna niddelluduhom. L-Onorevoli Gerling. Minuta, grazzi ħafna President. Ir-rebħa elettorali ta' Ansang Suċi xi ħaġa li vera għandna neċċelebrawa li r-riżultati uffiċjali konfermaw 77% ta' stiġijiet din il-bidla ġifiri veranna nħedġuwa u qed narraw li hemm sfidi konsiderevoli l qoddim ġifiri il sitwazzjoni l għada tal-minoranzi etniċi trid tiġi indirizzata għalkemm l-allejati tal-gvern li jista' telef wedu li huma ħajħarsu r-riżultati huma importanti li ikun hemm iktar stabilta u futur tajjeb. L-Unjoni Ewropea tista' tagħti appoġġ importanti fil-bidliet li se jisseħħu bla dubju ta' xejn manna aħna mhux biss insaħħu id-demokrazija li qed Tigber ta' Myanmar manna nejnu l reġun kollu kellu il-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma l-Istati ASEAN et jitkataru għalek kanna nkomplu nisqu fuq relazzjonijiet. Pala membru ta' delegazzjoni ASEAN jiena kont fortunata li jenżura nseng suċi fid-dar tagħha ftit sin ilu u dana jibqa' punt vera importanti fil-rinzijaj pala MP u nixxieq nieħu din l-opportunità li nifraħ li Lanzak Suċi għal dan il-moment vera storiku għalija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bostinaru għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq nibda billi nesprim il-kondoljanzi tijaj għal-ħaddima li tilfu ħajjetom fil-mina nar it-tnejn u uh, nistow narraw ġifiri u kol dana jorbot ma l-istoria reċenti ta' Myanmar u tranzizjoni demokratika maħna vera kontenti bil-rizultat l-proċess elettorali li saħ situazzjoni ta' paċi imma rridu nisqu fuq il-fat li n-nies maċar esprimow ir-rida tagħhom, ix-xewqa tagħhom, l-appoġġ tagħhom għad-demokrazija. Ir-riżultati uffiċjali qed juri li ta' spiss in-nisa appoġġaw is-simbolu ta' ġlida fil-paċi favur id-demokrazija bħal il-persuna li rebħet il-premju Nobel għal paċi u Sakharov Ansan Suċi. Imma Iva, rridu najdu li dawn l-elezzjoniet huma punta tluq tajjeb imma qatt qed nitkellmu dwar punta tluq fi perjodu transitorju li se jkun twil. Kif tafu il- għansak suġi mux se tkun tista teleġi il-president 25% ta' suġijiet se jibqaw fidejn il-militar u e, għandhom u koll pozizjoni ta' ministri. Issa vera importanti u koll il-rizultat li jirriti jiġi mħares minn kulħadd umbat li jirrit ikollna rikonċilazzjonijiet nazzjonali. Jena mħeġġeġ mill-fatt li il-militar irrikonoxxa dan ir-riżultat imma issa se jkun meħtieġ li naħdmu flimkien sabiex isiru dawn ir-riformi. L-Ewropa trid tappoġġa il- din il-ġlida tal-Myanmar. Grazzi ħafna l-Onorevoli ġil għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Iva, hemm kisba kbira li nkisbet f'Myanmar u Iva rajt rapport mill-missjoni tal-Unjoni Ewropea l-Osservaturi u nixtieq nifraħ l Lang San Suu Kyi u l-NLD li repu iktar minn żewġ ċerti ta' Siġijiet imma jiena wkoll inkwetata dwar in-nuqqasijiet li jibqaw il-kollegi tiegħi diġà semmew ħafna minnhom il-fatt li Rohingo dawna ma setgħux jivvutaw il-leġislazzjoni fuq ir-abbażi tar-razza u r-reliġjon ma tikkonformax ma tranzizzjoni lejn rikonċiljazzjoni nazzjonali. U nhar is-sibt li għaddaħna tal limna li iktar minn mit persuna inqatlu eh, fi ċediment tal-art ħdejn mina tal-ġejd. U Issa eh, hemm kondizjoni vera ħorox fil-industrija tal-minjera u hemm kondizjoni vera disgustanti. U l-konflitti pal pereżempju tal-Kongo tal-Vant u Rona li l-paċi mhux possibbli sakemm ir-rabta bejn il-militar u l-kummerċ jinkisser. Tinkiser, iva pass importanti ttieħed fil Mar billi l-inizjattiva għat trasparenza fi l-industrija tal-estrazzjonijiet jew tħaffir ġiet infermata dan kien pass importanti ma l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tappoġġa l tmexxija l-ġdida jew dan il-gvern fil-ġdid sabiex huma jiġilet kontra dan it-ħassib u sabiex ikun hemm dinamiżmu tajjeb fil-Asjen. Aħna meta rajna ekonomiji ġbar bħal Thailand u Malasja. Dawna marru lura fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem riċentament dana mhux tajjeb jiena vera nilqa in-negozjati fuq il-protezzjoni tal-investiment li reġgħu ġew mnedija u nixtieq nitlobkom jiena u jiena saqsejt l xatt mill-Kummissjoni jekk huma kienu jew rappreżentantu li sabiex jirriflettu fuq il-possibiltajiet tal-iktar involviment li se jippermettilna aħna nagħtu inċentivi għal-bidla u li nassiguraw li hemm l-ola koordinazzjoni possibbli bejn l-istrumenti differenti sabiex nassiguraw li l-kummerċu u l-investiment dawna jisaxħu mhux jimenaw id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna President, Issa se ngħaddu għal-proċedura catch the eye. L-Onorevoli Kukan. Grazzi ħafna. Nishtiq nifraħ lil Myanmar fuq uh, dawn l-elezzjonijiet li kellhom importanza storika ċittadini ta' Myanmar u row R-rida tagħhom rida li mbagħad spiċċat li fejn fis-sitwazzjoni fejn repet demokrazija. Il-punt il-prinċipali imma huwa li se jiġri issa il-proċess wassal il pajjiż rep lejn id-demokrazija imma qatt hemm ħafna xogħol li jrid isir. Jiena nixtieq nibda li l li se jkun jista' jibda eh, jimplementa l-proċess ta' riforma fil-Myanmar imma fl-istess ħin ir-rikonċilnazzjoni nazzjonali u l-inklusivita jridu jinstabu fuq il-qoċċata tal-agenda. La se tkun sfida kbira, Sinra Sang Suċi. Aħna fl-Unjoni Ewropea ħadna ħafna esperjenza fi dawn il-proċessi transitorji għalhekk irridu nkunu lessi li ngħinu l-imsieħba tagħna f'Myanmar fi triq tagħhom li se jihdu nixtieq jiena nħeġġeġ ir-rappreżentantu li segwi s-sitwazzjoni mill-qrib eh, ta' wara l-elezzjonijiet u tkun lesta li tagħti għajnuna lil dan il-pajjiż grazzi. Ħfala. Uh, thank you very much indeed, uh, Mr. Minister. Um, Tora, es Tora Eskus Vuleskis Marius. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός της Μιανμάρ στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου. Grazie ħafna. Ton l-elezzjonijiet ta' Novembru il-poplu ta' Myanmar id-deċida li waqaf eh, il-militar li eh, ilu fil-gvern għal dawn l-axar 20 ta' snin. an San Suu Kyi iva rebħet l-elezzjonijiet ija rebħet u koll il-Premju Nobel għal-Paċi u ġiet persegwita ta' reġim dan reġim tal-militar, imma hemm bżonn ukoll li nassiguraw li dan is sġijiet li għedin hemmhekk għall-militar irridu jitnaħħow, irridu jiġġieldu kontra r-razziżmu favur id-drittijiet tal-bniedem. Dan il-gvern tal-Myanmar irrid jiggarantixxi wkoll il-ħarsien tal-minoranzi etniċi reliġjużi pal rawinga li dawna għadhom vittmi ta' rejati uh, eh, Minnaħa tal-Buddisti, l-Onorevoli Castaldo, grazzi ħafna President. Iva dawn l-elezzjonijiet li saħħaw f'Myanmar qed jifakruna fit eh, vera importanti ta' dan li dan il-pajjiż ħa. Fl-aħħar waslu għad lura għal-demokrazija nixtieq nirringrazzja lil dawk il-membri tal dan il-Parlament li rappreżentaw il-Parlament Ewropew f'dan il-moment vera storiku. Issa Eh, u dim dan il-gvern ġifir ta' Myanmar hemm ħafna sfidi diffiċli. Mela mill-banda li rnexxilhom fl-aħħar li jinaqsu kompletament l-influenza tal-militar li sfortunatament għat għandhom 25% ta' siġijiet, imma minn l-aħħar pajis li rrit jaġa jimbana u pajis li eh, bħalissa jonfoq tminja tal fil-prodott gross domestiku fis-saħħa u eh, ġifieri jonfoq ftit ħafna fuq dawn l-aspetti. U għalhekk importanti li wkoll jaħdmu fon kontra diskriminazzjoni tal- minoranzi. Aung San Suu Kyi iva qed ittenni li l-uniku ħabs il biza Irridu nisperaw li l-Myanmar mhux ma tispiċċax ħabs viżavi tibdil u aħna pol l-Unjoni Ewropea kull ma nistaw nagħmlu napoġġaw din il-bidla. Grazie, Onorevole Castaldo. Grazzi ħafna l-Onorevoli Castaldo naddi l-mikrofon l-Onorevoli Polċak. Grazzi ħafna, grazzi President. Ikolli najt li Meta ġejna informati bir-riżultat tal-elezzjonijiet, dan kien moment vera sabiħ sajna vera napprezzaw dak li seħ kan nista' nifhem jiena il-kritika ta' xi li xi gruppi ma setawx jipparteċipaw fl-elezzjonijiet imma aħna vera nappoġġaw il-proċess li ġie mnidif f'Myanmar u aħna għandna bżonn ukoll li nappoġġaw li Nansang Sushi eh, li rebħet l-elezzjonijiet issa għandha responsabilta kbira sabiex isiru l-iżviluppu għandna natu appell, namlu appell l rappreżentant Oli sabiex isiru l-isforzi sabiex il-Myanmar eh, jiġi mejjun fil-proċess tiegħu lejn id-demokrazija. U um, il-popolazzjoni vera kuntenta temmek qed naraw dawn il-luċuħlijiet jitqu imma għalhekk aħna rridu nafoġawhom. Grazzi ħafna issa nala id-diskussjoni u nixtieq ninformalkom li l-autoritajiet Spanjoli informaw l-President tal-Parlament Ewropew li sur Javier Benito Zilwago, Zilwaga ġi eh, maħtur